parteċipanti uh, u jintaqlu fost imprendituri li diġa irnexxew u huma magħrufin. Grazzi. Grazzi ħafna mela diskussjoni issa hija mitmuma nifotaw għada fil-11 u nofs. Issa fuq l-agenda il-rapport li jmiss huwa rapport ta' Sinjura Edith Bauer dwar is-sitwazzjoni tan-nisa li jkunu qed joqorbu lejn l-età tal-pensjoni. Nati il-mikrofonu l-rapporter għal erba minuti. Grazzi ħafna, Signora President. Indonajtu illi fuq il-television ma għatma naraw reporters li kunu nisa u li kollom iktar minn 50 sena, Indonajtu illi ħafna inqas nisa li għandhom iktar minn 50 sena jaħdmu f'dan il-qasam u l-istatistika tajt li fil-waqt li 55% ta' l-irġiel jaħdmu dan il-perċentwal huwa biss 37% tan-nisa illi għandhom iktar minn 50 sena. Jekk inti tfittex statistika ta' dan it-tip, issib statistika rilevanti mill-Istati Uniti u mill-Awstralja u ħafna inqas mill-Ewropa fil-waqt li l-fernijiet u l-parlamenti jgħaddu liġi wara l-oħra biex itawlu iż-żmien qabel ma wieħed jista' joħroġ bil-pensjoni naraw illi fost in-nisa in-nisa irtiraw ħafna aktar kmieni l-istrateġija 2020 għanda il-għan illi kunem 75% eh, ta' impiegi kem fost il-nisa kif ukoll fost l-irġiel. Għalek bir-raġuni li aħna nistaqsu x'għandna namlu, x'nistgħu namlu biex in nisa ma jħorġux kmini minn mis-suq ta' xogħol. Dan jista' jkun dovut għal ħafna raġunijiet fostom diskriminazzjoni li kollom jiffaċċaw. U ħafna tipi ta' diskriminazzjoni li e, tintuża kontra n-nisa, per eżempju, fostom fattur minnom u għal-età u għallek ma narawx nisa li għandhom iktar minn 50 sena fuq il-television u dan mhux biss l-uniku karriera illi e, fejn aħna naraw dan il-fenomenu hemm anki ċerti raġunijiet ta' natura soċjali għalfejn in-nisa jkollhom jitilqu kmini mis-suq tax-xogħol għax forsi jkollhom jieħdu ħsieb xi ehm, xaħat jiġi minnhom bata raġunijiet tas-saħħa u hemm miżuri ta' prevenzjoni li jista' forsi eh, jevita dan il-fenomenu nisemmi pereżempju l-osteoporosis Hemm ukoll il-perikli fuq il-post tax-xogħol u dawn ukoll waslu għan-nisa li joħorġu u jitilqu mix-xogħol eh, mis-suq tax-xogħol kmieni is-sena ta' tixjieħ attiv fl-2012 tista' twitti triq għall-inizjattivi f'dan ir-rigward. Għaliex is-sitwazzjoni attwali tan-nisa li għandhom iktar minn 50 sena qed ikollha konsegwenzi serja ħafna Din hija l-età fejn eh, l-differenza fis-salarji tal bejn in-nisa u l-irġiel huwa l-iktar eh, hija l-iktar kbira u ħafna drabi n-nisa jkunu eh, impjegati f'xogħol prekarju jew xogħol part-time u dan ifisser imbagħad illi n-nisa jkollhom jgħix jgħixu faktar faqar milli l-irġiel tal-istess età. Hemm bżonn li nfasslu miżuri li jistgħu jtejbu l-affarijiet f'dan il-qasam mhux biss dik li hija diskriminazzjoni li hija problema leġittima u reali. Ħafna nisa jħossu li diskriminazzjoni hija problema kbira li għandhom. Imma hemm Nistgħu ngħidu li l-prevenzjoni tiswa anqas flus mill li wieħed sib soluzzjoni għal problemi li jinqalaw. Mbagħad problem oħra ir-riforma tal-pensjonijiet. Il-white paper għandha tikkonsidra wkoll l-ispeċifiċitajiet tan-nisa dawn ma jistawx jitħallew mingħajr assigurazzjoni għal perjodi ta' żmien li qattaw jieħdu ħsieb it-tfal jew membri oħrajn tal-familja tagħhom. hemm riski li jkomplu jikbru u jistaxħu bil-tixjih jew inkella minħabba xejri demografiċi. U jekk aħna ma nagħmlu xi ħaġa, maħniex se nilħqu l-anijiet tagħna fil-qasam ta' eh, l-impjegi li hemm imsemmija fl-istrateġija 2020. Grazzi ħafna l-Onorevoli Klas. Fil-rapport taħħa Edith Bawa tat deskrizzjoni ċara ta' xejri demografiċi u l-mod kif uh, il-situazzjoni tan-nisa qed tmur mill-ħażin għall-ar. In-nisa qegħdin mill-qutin ħażin ħafna b'mod partikolari jekk ikunu ikbar u jekk ikollhom jieħdu ħsieb il-familja. Il-qat fost in-nisa huwa ola u nisa għandhom probabilità akbar illi jaħdmu part-time. In-nisa dejjem jaħdmu ma mhux dejjem jirċievu salarju xira. Dan imbagħad għandu impatt negattiv fuq il-pensjonijiet tagħhom li jfisser li mbagħad feta akbar ikunu jgħixu fil-faqar. Imma dawn jistgħu jagħmlu kontribut validu lis soċjetà u ħafna drabi ninsewħ dan il-valur il ta' l-impatt li jista' jkollhom tal-impenn li huma jagħtu hemm bżonn li aħna napprezzaw il-kontribut li jistgħu jagħmlu l-persuni li nżommuhom fis-suq tax-xogħol, li nħarsuhom fis-suq tax-xogħol u li jistgħu jibqgħu attivi fil-waqt li eh, ikun jistgħu wkoll jagħmlu kontribut tagħhom iktar il-qudiem meta joħorġu bil-pensjoni. Sur Mikolaġiċ. Il-kompetitività tal-Ewropa tiddependi fuq il-ħaddiema. Il-ħajja tax-xogħol trid tiġi ġestita sensittività kbira. Il-kondizzjonijiet tax-xogħol ir-rispett l-awtoritajiet lokali, l-istati membri għandhom jappoġġaw lin-nisa bħala imprendituri. U għandhom ukoll jappoġġaw it-tixjih ħattif permezz ta' dawn iż-żewġ programmi għandna noħolqu sinerġiji li permezz bat jinħol jinħolqu wkoll impjiegi ġodda. nixtieq niġbed l-attenzjoni tagħkom situazzjoni tal-assistenti li jaħdmu fil-qasam tal-kura tal-persuni li jirċevu pagi baxxi ħafna minkejja l-fatt li jieħdu ħsieb eh, dawk il-persuni li huma l-iktar vulnerabbli fis-soċjetajiet tagħna fosthom persuni b'diżabilità. Grazzi ħafna l-Onorevoli Danċila. Grazzi, President. F'dinja globalizzata, is-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet u l-użu tal-potenzjal li rappresentaw in-nisa kbar huwa eżempju dawn in-nisa huma riżorsa um, ekonomika importanti u eh, għandhom ħafna esperjenza li tista' tintuża tajjeb mill-komunità jiena nemmen li hemm bżonn li nħeġġu u nużaw kull miżura li tista' twassal għal int opportunitajiet indaqs bejn in-nisa u l-irġiel sabiex nevitaw eh, diskriminazzjoni u għat atteġġamenti diskriminatorji lejn nisa li qegħdin joqorbu lejn l tal-pensjoni. Nemmen illi għandna inħedġu in-nisa biex imorru lura bejn id-dinja tax-xogħol wara li jkollhom it-tfal. U illi in-nisa jirċievu taħriġ li kollom bżonn sabiex ikunu jistgħu jagħmlu xogħolhom kif suppost. Grazzi ħafna, Signora Figueredo. Grazzi, Signora President diskriminazzjoni kontra n-nisa ta' età ola hija waħda mill-ikbar problemi soċjali li qed u waħda mill-ikbar um, fatturi li tikkawża il-faqar l-esklużjoni soċjali. Ħafna drabi n-nisa jkunu vittmi ta' salarji baxxi, għat, xogħol prekarju, xogħol temporanju, xogħol part-time li jfisser bat illi ħafna drabi n-nisa ikollhom Eh, jiexu eh, f'sitwazzjonijiet ta' fragilita enormi u anke fil-faqar. Momenti bħal dawk li għaddejjin minnhom eh, għanna natu iktar attenzjoni lejn in-nisa illi qegħdin juqorbu lejn l-età tal-pensjoni rridu naraw li ma ssirx diskriminazzjoni kontra n nisa minħabba illi ikollhom it-tfal rridu niġġieldu wkoll kontra il-differenzi bejn is-salarji tan-nisa u l-irġiel għall-istess xogħol u noħorqu miżuri biex niżguraw illi jistaw joħorġu bil-pensjoni b'mod din jitus mingħajr ma ssir ebda diskriminazzjoni jew violenza kontra n-nisa. Hemm bżonn illi jkun hemm servizzi eh, pubbliċi ta' kwalità għolja u eh, li jkun hemm ċertu sensittività f'dak li rigwarda il-saħħa tan-nisa u l-housing dawn huma xuħut mill-affarijiet illi issemmew fir-rapport li l-Kummissjoni għandha tagħtihom attenzjoni. Grazzi ħafna. Is-Sinjora Flaxikova. Kollegi. Dan ir-rapport jindirizza situazzjoni tan nisa li qegħdin joqorbu lejn l-età tal-pensjoni mill-55 sa 64 sena. 21 stat membru tal-Unjoni Ewropea il-rati tal impiegit tan nisa huma 20% iktar baxxi minn dawk tal-irġiel. u dana sfortunatament hija problema iktar fost in-nisa li qegħdin uh, joqorbu lejn l-età tal-pensjoni biex neħelsu mid-diskriminazzjoni kontra n-nisa irridu nipromovu is-sem tan-nisa fis-suq tax-xogħol hemm bżonn li kummissjoni tfassal ir-regoli għall-istati membri sabiex tejn lin-nisa jibqgħu attivi fis-suq tax-xogħol sabiex ikollhom pensjoni deċenti. il sinjura Nigadova. in-nisa m'għandhomx dritt illi jieħdu poston fis-suq tax-xogħol hemm ħafna qatt fost in-nisa u sir diskriminazzjoni kontra in-nisa ta' ċertu età u għaldaqstant dawn in-nisa ikollhom jaċċettaw xogħol part-time m'għandniex ninsew illi nisa ta' età akbar jagħmlu kontribut kbir u validu fis-soċjetà ħafna drabi jagħmlu xogħol eh, volontarju jieħdu ħsib it-tfal tagħhom jew in-nipotijiet tagħhom kunu ilhom jaħdmu omorom kollu jekk jibqa' b'saħħithom fil-anzjanità tagħhom għandhom ikollhom possibilità li jibqgħu jaħdmu jekk iridu għal daqstant jiena nitlob lill kummissjoni biex eh, tieħu miżuri fis-sena dieħla, sena ta' tixjih ħattif, mod partikolar fil-qasam tas sigurtà soċjali u s-saħħa. Rossa. onorevoli Mezzaru sissa.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 Κυρία Πρόεδρε, είναι γεγονό πω τα ηλικιωμένα άτομα ηλικία 55 με 64. Dan huwa huwa fatt li l-persuni nisa ta' 55 sa 65 sena Issi diskriminazzjoni kontra tagħhom mod partikolari in-nisa, nisa jiffaċċaw ħafna diskriminazzjoni ta' dan it-tip u ta' tipi oħrajn ukoll marbuta ma' tipi ta' preġudizzju. sena 2012 se tkun opportunità għalina biex natuhom il dawn it-tisa biex inqajmu kuxjenza. biex niġildu kontra diskriminazzjoni għal raġunijiet ta' sess u età f'Ewropa li edha dejjem tixjieħ ma nistawx nippermettu li il-persuni jiexu il xuhija tagħhom bħala xi ħaġa li taħdem kontra tagħhom irridu nejnu l persuni eh, anzjani biex eh, nejnuhom jikollhom aċċess għal servizzi ta' kura tas saħħa u għal kura ta' kull tip. Grazie Presidente. Taborġu veru mirsile L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lill membri tal-Parlament mod partikolari lis sinjura Bauer għal dan ir-rapport l-indipendenza ekonomika għan-nisa u l-irġiel hija waħda mill prioritajiet tal-istrateġija 2010-2015 bejn l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel Aħna rridu nilħu 75% eh, ta' impieg bejn in-nisa u l-irġiel biss jekk ikollna politiki nazzjonali li huma mirati sabiex jinvolvu iktar lin-nisa eh, fil-suq tax-xogħol u innaqsu id-distakk bejn il-nisa u l-irġiel il-Kummissjoni tħoss illi n-nisa li qegħdin joqorbu lejn l-età tal-pensjoni sibu ruhom f'sitwazzjoni partikolari għaliex xieġri illi huma jkunu kabru rabbew it-tfal tagħhom. Umbat irridu jieħdu ħsieb il-ġenituri anzjani tagħhom il-bilanċ bejn ħajja professjonali u ħajja privata hija ħaġa essenzjali jekk irridu uh, li jkun hemm iktar nisa attivi. Il-Kummissjoni taf illi n-nisa għandhom rwol importanti ħafna eh, anki il-paternal il leave parallelment ma' strumenti oħrajn. hemm il-vantaġġi li jistgħu jinkisbu permezz ta' lif ta' dan it-tip bażi ta' studji li wet qed il-Kummissjoni eh, tista' ukoll tuża dawn il-miżuri rapport jgħid ukoll li n-nisa li għandhom iktar minn 75 eh, sena għandhom iktar jiffaċċaw iktar riski mill-irġiel tal-istess età. Il forsi anki minħabba pensjonijiet li mhumiex sodisfaċenti mhumiex biżejjed kien minħabba il-fatt il li n-nisa joħorġu mis-suq tax-xogħol aktar kmieni bżon li n-nisa jkun ikollom il-possibilità illi eh, jaħdmu kemm iridu jew daqs in-nies, daqs l-irġiel fil-kontest tal-pensjonijiet hemm bżonn li wkoll nagħmlu tajjeb għal dak iż-żmien meta n-nisa ma jkunux jistgħu jaħdmu xi jkunu qegħdin irabbu it-tfal. Il-white paper fuq il-pensjonijiet għadna għedin naħdmu fuq u l-Kommissjoni se tara wkoll x'possibiltajiet hemm biex intejbu id-dispożizzjonijiet għal nisa illi ikollhom it-tfal. Rridu naraw ukoll eh, il-reġim tal-pensjonijiet anke ir-rapport fuq it-tixjih dan il-rapport se jitkellem fuq in-nisa li huma pensjonanti u li huma vittmi ta' faqar u esklużjoni soċjali fix-xhur li ġejjin Aħna se nkomplu naħdmu f'kooperazzjoni stretta ma l-autoritajiet u aħna nistennew li intom tejnuna wkoll sabiex noħorġu bil-miżuri xirqa li waslu ipoġġu nisa f'sitwazzjoni fejn ikunu jistgħu jagħmlu kontribut xieraq it tixjeħ attiv u s-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet se jkun opportunità għalina biex ma niprezentawx ix-xuħija bħala peace imma bħala opportunità. Grazzi. Grazie commissario. Grazie il commissario. diskussjoni tinala awnek. Discussione votazzjoni isseħ għada fil-11 nofs, seduta li mis għada mar eh, it-tlieta. Nibdew